Are you ready? Ho Mela, għandi l-onor il-inħabbar il-konferenza tal-presidenti tal-gruppi politiċi għada kemm id-deċidiet li tagħti il-premju Sakarov 2017 għal Helsin ta' ħsieb